nippruvaw intejbu il-ħarsin ta' drittijiet tal-bnedmin u libertajiet fit-Tibet. Grazzi. Vielen herzlichen Dank. Die Aussprache ist geschlossen. Si, ma nagħlaqu dibattitu fuq il-punt. Eżis kollegi, punt li misfuq l-agenda. One minute speeches. This taħt regoli oh u din ir-regola tantiċipa illi dan idum għal massimu l-iktar l-iktar 30 minuta. Għanna iktar minn 74 talba biex jagħmlu id-diskorsi. Eh, ovvjament, tamlu kalkuli tal-komu taraw din missa taħdem. Għalix, ma jistax ikonna iktar minn 30 persuna li jitkellmu fil-fatt. Għalhekk kellna narblu ftit il-lista skont il-kriterji ċari u għalhekk persuni illi f'okkażjoni oħrajn, dibattiti oħrajn diġà għamlu diskors ta' minuta u kien qed jitolbu li jerġgħu jagħmluha hawnhekk iċedu posto għal dawk li mamlu. Jekk natu minuta l kulħadd missa taħdem, ma jistax ikun hemm wisqnis, nispera li jintom tifmuha biex persuni li ma jistawx jitkellmu ma jkunux iddispeċuti ma dum kriterji dan huma regoli li twassal għal proċedura li timxi b serjetà Għalhekk dawk illi għandhom l-ħin l-esposizjoni taħom biex jitkellhom jistgħu jitkellmu Sur Svensson. Signora President, fil-11 ta' April zindan ser ikun eh, kun l-elett. U dan huwa eh, l-ewwel sjoni ferba snin u aħna qegħdin insegwu b'interess il-President Daxija illi eh, ħa setta permezz ta' ta' stat kellu kawza kontri fil-Tribunal Internazzjonali ġewwa The Hague. Fl-ewwel xhur tas-sena kien hemm inqas minn 400 eh, persuna li nqatlu f'Sudan u għal diffiċli li wieħed jara kemm tkun ħilsa l-elezzjoni għal xejer għeddet illi kaċċi illi eh, dawn l osservaturi tal-Unjoni Ewropea eh, u nhar ħamis li għadaw għax qalu li kienu qegħdin jindaħlu fl-affarijiet interni tagħhom. Nafu li Sudan jinstab sitwazzjoni wera u nafu li il-delegati għalu li 1.4 biljun euro kienu meħtieġa biex jirġaw jibnu il-reġun tar Darfur fis sudan Jina nishtiq nesprim it-tama tiegħi illi il-President interromp il-kellim. Balċitis? Balċitis. Uh, Balċitis? Balċitis? Sur Bejsitis. Jie aħna nismaw ħafna l-ħna l-għedin jgħidu li l-krizi edda terġa tiġi f'saqajja ma l ħafna xie jisir. U għat kbir li wassal għal-level kritiku f'xi stati membri. U l union il-Parlament uffiċjali ta' livell u parlament u fil-Parlament ukoll koll jgħidu li hemm is-suċċess iżda bat fajizom stess hemm garanziji lokali qegħdin ta' xogħol qegħdin jonqsu persuni li qegħdin fil vel ta' faqar qegħdin jiżdiedu u l qatet qed jiżdied. Jiena nemmen li l-gvernijiet illi ma waqfux ma waqfux il-qatt m'għandhomx jiġu faħra aħna nabżon strateġija ta' ħruġ nazzjonali għal kull pajjiż u jridu nevalwaw il-konsegwenza ta' dawn ir-riformi f'kull pajjiż. Grazzi. Il-Parlament Ewropew fl-aħħar elezzjoni Ewropej l-Italja sparta tliet deputati nkundannati eh, mod indefinitivu ma kienx hemm vito ta' kandidatura għal dawk li għandhom sentenza mhux definittiva u kollox huwa fidejn l-istati membri u ċ-ċittadini Taljani jridu parlament nadif u aħna nixtiequ li l-MPs jagħmlu s saffarji għadu xogħolhom skont kostituzzjonijiet u skont suffraġġi universali bl-emenda li traduċi kandidibilità fil-Parlament Ewropew l-assenza tal-kastig. Ta, ta, ta, il-leġislatur, is-sur eh, eh, Lejnen fuq il-leġislatura kien eh, beda jaħdem fuqha, ma bat is-sur Kazini f'tax kas għax daqqa li l-Kummissjoni mhux se taħdem fuqha. U dan juri mhux biss inkompetenza l-Kommissjoni fuq offerta Kostituzzjoni imma l Komunità Ewropea wieħed disa zero u issa wieħed tnejn tlieta jgħid il-Parlament irid iżid leġiżlazzjoni informali l-Unjoni Ewropea.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 ħajkun hemm estensjoni. Il-Komissjoni Ewropea tapprova mill-erda ta' l-ambjent naturali illi e, uxħud minnhom huma mħarsa tura 2000 u kienu il-fondi tal-Komissjoni fl l-ħar illi għattetjanzaw il-flus għal dan il-għan e, diġa hemm aeroport internazzjonali li mhux qed jintuża biżejjed illi huwa e, qrib mhux aħjar li nużaw dan it-tip ta' trasport li ma jitniġġis eżempju, nittiqu li intom tqisu din il-kwistjoni tal-istazzjoni tal-aeroport. Grazzi, ixtieq nitkellem dwar il-til tal-ġurnalist Russu Illi sefa maqtul f'Kaliningrad xi ġimgħat kien famuż, kien magħruf, kien blogger, da ma kienx l-ewwel każ ta' til ta' dan it-tip Għaw ħafna każijiet ta' dan it-tip huwa fenomenu ta' tħassib kbir għaliex nafu li mingħajr il-libertà ta' espressjoni tal-ġurnalisti, mingħajr li wieħed jista' jaħdem mod liberu, m'hemmx libertà m'hemmx demokrazija u hekk id-dialogu tagħna mar-Russja trid dejjem tisħaq fuq dan il-punt. Nittama li nkunu nistgħu norganizzaw seminar fuq livell ta' Parlament Ewropew fit tmiem is-sena jekk kun hemm kunsens ta' delegazzjoni tiegħi għal relazzjonijiet bejn ir-Russja u kun hemm il-kunsens tal-Komissarju Affed imma aħna mal-sejba tagħna Russi jridu nissotolinjaw illi il-libertà tal-ġurnalisti hija waħda fondamentali kemm fir-Russja kif ukoll fil minaħa tagħna. Nitkellem li jmiss Huntis. Signor President, kollegi, jina nishti nejdilkom illi publikazzjonijiet riċenti jgħidu illi prosekuturi amerikani Eh, tellaw il-kumpanija Ġermaniża Denner u l-qorti tal-li korrompew uffiċjali sabiex jiffirmaw eh, f'temmiet internazzjonali. Jideri Daimler kienu involuti f'rikatti u t u dan l-istess pal Siemens U dawn xaħmu gvernijiet madwar dinja biex ikunu jistaw jimxu l-qoddim u dan huwa skandlu li wkoll jinsab fil-Greċja. Mhux biss id-dinja kustjoni ta' kriżi finanzjarja, kriżi ta' valuri. U l-gvern Ġermaniż ma kienx qed iffittex biex jitrattaw l kustjonijiet il-bar lilin mill-frontieri tagħhom, għal ġini ma kienx problema, sa' komissjoni tagħmel xi ħaġa dwar din. Huma irridu jinvolvu l-olaf u mux għedin iħarsu il-flejjes tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, kalima Limis. Grazzi, Signora President. Issa għonek u dim il-Parlament Ewropew nixinajt li fissatej ta' filodu l-orti eh, turka bafra eh, eh, daħlet fil-libra territoriali u gregi, grigi u, u kellhom problemi bas grig u dan juri biċċari dak li jedna fl-ewwel parti ta' dibattitu illum fil dak nxaqsam il-kriżi finanzjarja griga mhijiex preċiża u naħseb li problema hawnhekk hija waħda politika ja minħabba l-fatt illi il-ġar tiegħek tagħna qegħdin il-ħin kollu jipprovokaw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 Sinjora President, nixtieq illi tunu tafu il-Greċja ħadu miżuri ħorox illi kellhom impatt kbir fuq il-djar Grigi u il-Grigi e, e, qed iqattaw xarhom. Ma s-soċjetà Griga ma jistawx aktar, ma jifilħux aktar li għadi. Il-problema hija waħda politika mhux qegħdin nitolbu flejjes minn ċittadini Ewropej, aħna qegħdin nitolbu għas-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea bħala entità sabiex tgħinna illi kampaw b'din il-problemi fis swieq tagħna. Minkejja il-problema teknika li kellha inti ħaskadilek il-ħin issa sur Ubemajer. For rund 10 Jahren verhängten Inna 10 snin kien hemm Eh, ammont ta' stati membri li rridu sanzjonijiet u uh, eh, aħna rridu naraw illi għanna nibqaw nagħtu kontribuzzjonijiet ir-rapport indipendenti juri illi il-gvern dak iż-żmien ma kienx ta' periklu għad-drittijiet tal-bniedem u s-sanzjonijiet ma kienux fuq bażi legali, daw maru kontra il-sovranità tagħna. Naħseb l-Unjoni Ewropea kellha tieħu lezzjoni tal-opinjonijiet politiċi ta' l-oħrajn in tama illi l-inkwizituri prezenti tal-Unjoni Ewropea fostom Louis Michel jiġi l-Awstrija u jgawdi xi vaganza hemmhekk u jieħu talima tiegħu. Grazzi ħafna Sinjora Mathieu. Grazzi ħafna Sinjora President, il-bira Franza fakret uh, wieħed mill-pulizija tagħha illi kien il-kap tal-brigata u li kien inqatel fis-16 ta' Marzu ġewwa Pariġi. Din hija l-ewwel darba li din l-organizzazzjoni terrorista għal atlet pulizija Franċiż u l-mewt tiegħu fakritna kemm għandna bżonn niġġieldu kontra t-terrorismu il-kooperazzjoni Franċiża u Spanjola għandha tkun ta' modell għal din tip ta' kooperazzjoni. Franza u Spanja kienu l-ewwel illi iwaqfu uh, teams ta' investigazzjoni għal fini eh, ġudizzjarji. Uh, ma kienx possibbli illi neprevjenu dan il-qtil u rridu nimbottaw l-qoddim il-ġlida tana kontra il-terrorizmu. Grazie ħafna. Għana t-nej, Mr. Higgins. Mr. sur Joe Higgins, state il-President. Sa forsi terġa' tibdil il-ħin mill-bidu. Hemm kampanja bħalissa fil-Talja ta' fuq sabiex eh, kontra il-proġett ta' ferrovija dejn dan il-wiet huwa biss miftuħ b'żewġ kilometri u diġa għandu servizz ta' ferrovija. Din il-kampanja turi illi memx ġustifikazzjoni għal dan. Għal 48% biss tal-kapacità tintuża dan qed jakkaw joħloq ħafna ħsara lill-ambjent u anka jemetti ammont ta' fost l-oħrajn. Eluf ta' persuni qed jipprotestaw kontra dan u uh, violenza tatti li qed tintuża sabiex titwaqqaf fil kumpanija L-Unjoni Ewropea m'għandix tagħti fondi għat-TUV. Għanna natu uh, poter lin nies tal-dan il-reġun u anka sens komun. Is-sur sanata għal-minuta. Sinjora President, għandi numru ta' tħassib dwar kif il-konsilli lokali qed jintużaw ġewwa pajjiżi għal fatt marbut mal-parkjar. Jekk nieħdu anka kwistjoni partikolari, nista' ngħid li uh, is-sitwazzjoni ħadd wassal għal telf ta' flus anka ta' semmi u falliment. Emmin qed fil-Gvern Ingliż, emmin qed fil konsill imma l-Unjoni Ewropea edha mek fl sfont Għalix, kullħat għat jaħdem fuq il-politika ta' trasparenza tal-2010. Ikun xikun il kas dejjem naraw kif naljenaw. U x-xogħol li jkun qed isir ġewwa Brussell ma jintwera kien. Grazzi ħafna Sur Sinclair. Grazzi ħafna, Sinjar President. Jiena mill-West Midlands u 20% ta' din l-art hija protetta u dan b'suċċess nista' ngawdu anke l-ambjent, però min-naħa tal-Unjoni Ewropea l-Gvern Ingliż qed iżid il-bini f'din iż-żona u qed ikun ta' periklu għall-ambjent. Dan din iż-żona hija għal qalbi ħafna. Aħna rridu nipproteġu t tradizzjonijiet tagħna. ma naħsibx li nistgħu nistennew ħafna ħjar minn ħatakom. Kallim li miss, kallim li miss Signora Antonescu. Grazzi ħafna Signora President. Jiena ħan nitkellem illum sabiex ngħidlek illi jina nemmen illi l-Ewropa għandha bżonn strateġija sabiex tiġġielet il-vjolenza fuq in-nisa. il violenza fuq il vjolenza fuq in nisa Aħna diskutu din it-tema, però ħafna drabi din id-diskussjoni tintrabat mal-partiti. U żomma approċċ wieħed il-vjolenza domestika titmur li lin mill-ideoloġija, qed nitkellmu hawnhekk dwar il-valuri. Anka rrit ninkludi anka l-violenza psikoloġika fuq in-nisa, il-violenza psikoloġika mbagħad tista' twassal anka l-violenza fizika il-Presidenza Franċiża ħadmet bisħieħ sabiex tiġġielet il-vjolenza kontra n-nisa imma rridu nkomplu nimbuttaw il qudiem Irid ikun hemm ħidma koordinata minn tal-Unjoni Ewropea u hija huwa suġġett importanti ħafna u għandu jkun suġġett għal kontribuzzjonijiet tagħna. Sinjura Linkevute. Grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea qed tiġilet kontra il-faqar u qed uh, dekra din is-sena għal ġlieda kontra il-faqar. Aħna naraw 80 miljun ċittadin Ewropew li qed jgħixu taħt il-linja tal-faqar miljoni ta' Ewropej li anka tilfu xogħolhom rridu jaraw kif se jirġildu favur ħajja deċenti. L-Unjoni Ewropea allokat 17 miljun euro sabiex timplementa azzjonijiet speċifiċi fl-2010 dawn il-flus se jintnefqu seminars eh, iktar kuxjenza fost il-poplu ma' inizjattivi eccellenti per rridu naraw illi anka l-fondi jintużaw ma' trasparenti u effiċjenti u li verament jaslu għandaw kinnis li verament għandhom bżonn. Jien najt ngħid illi s-sena mhux ser nwarbu il faqar u għalhekk xtaqt li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jieħdu azzjonijiet konkreti jimxu mal-impenn fuq żmien twil sabiex jaraw li jkun hemm allokazzjoni trasparenti tal-fondi fost dawk li għandhom iktar bżonn. Grazzi ħafna. Id-deċiżjoni tal gvern uh, Eh, Izraelit marbut mal eh, madjar fil-Palestina l-attakki dejjem iżdiedu minnata l-Izrael fuq it-territorju Palestinjan qed jirriflettu l-pjanijiet kriminali tal-Izrael u anka l-forzi imperialisti kontra l-Palestina u popli oħrajn. Dan jikkonvinċi wkoll anka dawk li ma jemnux bl-ebda mod l-Izrael kella titjib fir relazzjonijiet tagħha mal-Istati Uniti u mal-Unjoni Ewropea dan jappoġġa dan l-appoġġ uh, kien espress uh, penfasi u qawwa meta l-Prim Ministru Iżraelit uh, żar l-Istati Uniti Intqali li l-Iżrael u aktar minn priorità għal pjanijiet uh, Eh, imperialisti. Il-President taqta il-mikrofonu. Is-Sur Baxka. Grazie, ħafna fit-territorju Ungariż mal-400.000 Slovak edin eh, fit-territorju has the same number still and uh, in uh, Hungary uh, the l-Ungerija il-minorità naqset tal-10% għalix il-gvern Slovak baqa jati uh, sosten anka fl-edukazzjoni uh, il-kritika reċentri dwar il-minoritajiet ungeriza mhijiex eh, ġusta. Jien naħseb illi Slovakki, Serbi u Rumeni jagħtu każ il-minoritajiet fil-territorju tagħhom. Fl-Ungerija assimilazzjoni sħiħa tal-minoritajiet preżenti. Grazzi ħafna l-kellim Nimi Sissur Nikolescu. l-Unjoni Ewropea għandha regolamenti stretti fuq il-sigurtà flicker. Il-kumpaniji jridu jinvestu ħafna sabiex ikun jistgħu jirrispettaw dawn il-liġijiet u 75% ta' tiġiet li jkunu nqatlu xorta waħda jkun fihom il-batterja u jmorru kontra il regolamenti tagħna batterja li hija tossika ħafna u uh, dawn huma tiġiet illi tjuri li qed jitkabru fil-irtiet Ewropej. Jiġifieri ser nagħmlu sabiex aħna naraw illi l-Ewropej verament ikollhom aċċess għal prodotti ta' kwalità u li huma siguri u regoli li għandna bħalissa huma stretti ħafna imma burokratiċi ħafna u forsi għalhekk mhumiex l-aħjar li jista' jkollna. Grazzi ħafna. Is-sur Tapaċku. Grazzi President. Palessa, l-organizzazzjoni komuni tas-su uh, tal-2007 qed tiġi mwettqaf ħafna pajjiżi imma kien hemm ksur ta' regoli għaliex il-Kummissjoni fuq talba tal-Islovakkja nreġistrat tittokaj kemm bħala indikazzjoni ġeografika kif ukoll oriġini ġeografika IDP din hija kontra regoli għaliex imbita dan it-tip jew irid jitħof kategorija oħra. U apparti hekk it-talba Slovakka ma tidirx fil-IGP fil- u koll liġi fuq il-imbit fi Slovakkja li mhix qed tiġi applikata għalhekk irid nitlob il-Kummissjoni biex twaqqaf dan il-ksur tar-regoli. Pani Przewodnicząca, Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Grazie, Signora President. Il... L-Unjoni Ewropea jrid ikollha rappreżentanza fil- l-affarijiet esterni u dawn is-servizz li jara li l-pajjiżi kollha jkunu rappreżentati bl-istess mod. Ovvjament dan ifisser illi jrid ikun hemm biżejjed ħaddiema, però kif ser ikonna dan it-tip ta' servizz il-Segretarja Ġenerali l-Kommissjoni kollom il-ħaddiema tagħhom u rappreżentanti tal-Istati Membri. Però il-diplomatiċi tal-Istati Membri huma biss terz. Għalhekk wieħed irid jaħseb anke kif jista' jkollna sfond aħjar sabiex nilqgħu wkoll għal fatt illi rappreżenti kollha f'dan is-servizz ikollhom juru bilanċ fir rappresentanza taħħom ta' reġuni u pajzi differenti. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Senjora President. L-Unjoni Ewropea iffirmat eh, ftehim dwar l-Amerika Latina parti sostanzjali fuq it tariffi anka fuq il-banana per eżempju. Dan ser jkollu effett eh, negattiv eh, fuq il-produtturi tal-banana f'reġun differenti, ġifiri il-produtturi f'dan ir-reġuni diġà għandhom problemi minħabba l-lat il-lok ġeografiku taħħom ser kompjent laqtu minn dan. Għalhekk irridu naraw li da ma jaffettwax l-iżvilupp Irridu naraw li l-iżviluppi li jsiru jkunu ta' sosten għall esportazzjoni u għall iżvilupp ta' dan ta' dan ir-reġjun. Ilu sena li għaddit uh, minn fuq il-leluq tal-kumpanija ġewwa l-aeroport ta' Dublin il qed formola eh, il-imbat ġiet rifjutata minna tal-Kommissjoni u l-applikazzjoni għadha l-qasbis tlessit kollha il-Gvern Irlandiż qed ikun distratt mill-falliment ekonomiku u l-reżenji li kien hemm. U qed jinsa il-fat li ammont ta' ħajjiet ta' ċittadini għaddin hemm jistennew fuq il-bank tal-Ministru. Il-gvern Irlandiż għandu bżonn illi jagħti każ tal-bżonnijiet tal-ċittadini. Is-sur Tsakis mhuwiex preżenti. Grazie ħafna, Signora President. Jiena xtaqt uh, ngħid lilek u anke lill komissarju Potocnik dwar l-ambjent u l-highways għan netkellem dwar id-direttiva tal-2042 anka marbuta dwar il- l-ambjent aħna rridu naraw illi neħdu ħsieb anka l-pajsaġġ u naraw ukoll li ma noħolqux li ġodda. Jina nitkellem anka dwar problemi ta' saħħa u xtaqt ukoll il-Kummissarju Potoċnik jieħu inizjattiva sabiex jieħu ħsieb illi verament inżomma din id-direttiva kif nuxxira.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 minħabba dan l-attak minn uh, lati differenti qed ikollhom jemigraw il-popolazzjoni niżlet kważi 30% u dan l-attak fuq il-minorità qed isseħ b'intenzjoni minnaħa tas-servizzi segreti serbi dan l-attakk segret qed ikompli kontra l-Ungeriżi. Jiġifieri jekk jogħġbok għamel xi ħaġa, għamlu xi ħaġa sabiex tgħinu l dawk l-Ungeriżi li qed Ungeriżi li qed ikunu eh, attakkati b'dan il-mod. Irdu naraw ukoll li dan kollu jitwaqqaf u li anka jingħataw kompens għal dawk il-vitmi illi qed isofru dan kollu. il-Sinjura Zinishtin. Grazie ħafna Sinjura President. L-Europa mhux qed ninvestu biżejjed fir-riċerka. Hemm bis 27% li jkomplu jaħdmu fir-riċerka. anka meta mqabbla l-Polonja ma' pajjiżi oħra stati membri naraw li huma seba' biss fil-mija tan-nisa li huma involuti f'dan il-qasam. Xaq nitkellem ukoll dwar il-miżuri kontra diskriminazzjoni. Irridu neħdu ħsieb illi in-nisa jingħataw l-istess ċans xtaqt nitlob il-Kommissjoni sabiex din l-organizzazzjoni, dak l-organizzazzjonijiet li jibdew dan it-tip ta' inizjattivi jkunu appoġġjati. Mhux sew illi ċittadini jduru fuq l-Unjoni Ewropea u ma jagħtawx tweġiba. Grazie ħafna, Sinjor President, jiena xtaqt ngħid illi il-Komissjoni ngħid illi l-Komissjoni qiegħda tajdilna illi ser tkompli fuq id-direttiva tal-Unjoni Ewropea għaliex qed tiffoka fuq ċertu djufijiet. M'hemmx protezzjoni fid-direttiva għal uh, dawk il-persuni li jixtru artijiet jew nkella jivvjaġġaw l-barra mill-Unjoni Ewropea. fija kbira f'din id-direttiva u jina ninsab kontent illi l-Komissarju ta' qabel għet jahdem ħafna favur din id-direttiva. Grazzi ħafna. Is-Sur Paxku l-aħħar kellim. 20 i sena ilu il-Rumeni kienu mejta għal ħelsin anka fl-edukazzjoni minħabba s-sagrifiċi tagħhom l-universitajiet ukoll taw e, dan il-ħelsin. Ġifiri ħajkun verament ironiku jekk il-Ministru Rumen tal-Edukazzjoni għadda leġislazzjoni ma ta' malajr sabiex il-sistema terġa tmur li kienet. L-universitajiet jistgħu mbagħad ikunu sforzati sabiex jimxu ma' ċertu kriterji anka jingħal u jiena bħala professur u bħala MP nara bħala responsabilta' tiegħi illi l-professuri f'din dan il-parlament il parlament japponu dan it-tip ta' prassi li jmur kontra l-istrateġija tal-Lisbona marbuta ma' l-edukazzjoni ma' jistax ikunu tollerati fi stat membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mela dan il-punt tal-agenda dwar diskors ta' minuta jina la' għawne. Grazzi ħafna tal-approċ eh, disciplinat ta'kom u naħseb illi dawk li ma kellu